il-ferroviji u s-servizzi pubbliċi fil- makro reġuni ta' Danubju u l-Adriatiku. U wissa nati il-mikrofonu l-Kummissarju Korina Kretu biex tatina l-opinjoni tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Sur President, membri tal-Parlament Ewropew u kollegi. L-ewwel nett nixtieq Nirringrazzjakom tal-li poġġejtu dan il-punt fuq l-agenda dibattitu fuq ir-rwol ta' servizzi pubbliċi biex ittejbu l-konnettività bil-ferroviji fil-makroreġuni tad-Danubju u l-Adriatiku. Il-biraħ, anzi l-ġimma li għaddiet, jiena ħat eh, kont prezent meta prezenti meta ġiet imnedija l-istrateġija Ewropea makro reġjonali u il-tlaqat bħafna entuzjazmu minn 500 parteċipant li għal darboħra jurini li dawn l-istrateġiji makroreġjonali huma importanti ħafna. Permezz tal-dawn il-makroreġuni, il-reġuni Ewropej jistgħu jindirizzaw sfidi komuni flimkien u bekk jissaxu il-koezjoni territorjali, ekonomika u soċjali. Din il-kooperazzjoni hija rilevanti ħafna fit-titjib tal-konnettività bejn ir-reġuni permezz ta' eh, konnessjonijiet tal-ferrovija. L-istrateġija Danubju tal-Adriatiku identifikaw il-trasport bil-ferrovija bħala waħda mill-prioritajiet tagħhom hemm ħafna eh, nuqqasijiet fit trasport bejn dawn iż-żewġ reġuni u għal daqstant il-potenzjal ekonomiku huwa imminat. Eh, bħal fl-istati membri oħrajn uh, eh, fl-Awstrija u eh, huma tajbin ħafna fir-Repubblika Ċeka u Rumanija dan is-servizz jista' jitjieb imma qiegħed jitjieb mod partikolari minħabba il-fondi Ewropej mal-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea is-servizzi il tal-ferroviji u ma neqsin hemm bżonn ta' riformi u investiment f'dan l-isfond il-Kummissjoni Ewropea taħseb illi wasal il-moment illi jittieħdu miżuri sodi biex jagħtu appoġġ lill ferroviji f'dawn ir-raġuni u eh, dan din lajnuna għandha tkun immirata lejn dawn l-aspetti. Għandna bżonn ta' kooperazzjoni qawwija bejn il-pajjiżi m'hemmx mod ieħor ta' kif nistaw nirnexxu fuq livelli makroreġjonali u mikroreġjonali. Tini net hemm bżonn li l-pajjiżi jaħdmu mill-qrib flimkien sabiex jimplementaw ir-riformi tal-ferrovija bħal pereżempju l-unbundling tal-infrastruttura u l-ħolqin ta' regolamenti. mbagħad hemm bżonn ukoll ta' proġetti ta' riabilitazzjoni biex eh, ikunem ġestjoni tajba ta' traffiku u tissaħħaħ il-kapacità. Għalek jiena nista' ngħidilkom il-valur stmat tan netwerk TNT għal Balkani tal-Punent huwa propju l-aqwa qafas għal dan l-investiment. Imma, sinjuri, aħna il-koll nafu li l-kooperazzjoni, riforma u l-investiment fil-ferroviji mhux biżejjed biex nelbu l-isfidi li għandna qudiemna rridu nagħmlu sforz biex intejbu il-proġetti il u ntejbu kol l-istrutturi tal-gvern u namlu l-proċeduri għal-sim tal-frontieri aktar sempliċi. Għal dan hemm bżonn li daw kollha konċernati jiftemu fuq prinċipju importanti li il-kontratti kollha tas servizzi pubbliċi irridu jkunu bbażati fuq il-prinċipju tal-kompetittività. Hemm ħafna sfidi kbar f'dan il-qasam u waħda rridu niżguraw li r-riżorsi li għandna qegħdin jintużaw b'mod effiċjenti. Tliet snin ilu il- Kommissjoni ħarġet bi proposta leġislattiva fir-raba pakket ferroviarju u aħna nemnu illi intom bħala koleġislatur u aħna wkoll nistgħu neħu ftejn fuq din il-proposta kif għattilkom qabel, aħna għamilna passi l qudiem kbar fir-rigward tal-istrateġiji makroreġjonali. Issa wasal il-waqt illi dawn il-prinċipji nimplementawhom fil-prattika, miżuri prattiċi u bidliet li jissodisfaw l-istennijiet tas settur privat kif ukoll ta' ċittadini fisser servizzi tal-ferroviji pubbliċi aħjar u servizzi aktar effiċjenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Marinescu. Grazzi ħafna, President, u grazzi, Signora Kommissarju. Il-makro reġuni huma inizjattiva pozittiva għaliex waslu għal iktar koordinazzjoni u iktar koezjoni bejn ir-reġuni, reġuni li għamlu parti mill-makro reġun. Imma nemmen illi hemm bżonn li li noqogħdu attenti ħafna li il- finanzi ma jispiċċawx fuq livell mikro reġuni għaliex xumbat il- il-politika il makroreġjonali li kienet medda dan l-aħħar kollha akbar problemi. Għandna bżonn ta' uh, koordinazzjoni fuq livell tal-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea sabiex stati membri mill makroreġjun reġjun jiltaqaw flimkien u jindirizzaw il-flus mill-fondi strutturali lejn proġetti eh, ta' koerenza u ta' koezjoni fl-istati membri differenti Fir rigward tal-makroreġjun tad-Danubju l-Adriatiku, l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex twessa in-netwerk tat TNT għal żona tal-Balkani hija inizjattiva tajba ħafna. U aħna rridu natuha ħafna attenzjoni mod partikolari fir rigward tal-ferroviji biex noħolqu ferroviji eh, korriduri għal li waslu il-ferroviji lejn il porta Kostanza fuq il-Bahar l-Iswed u il-portijiet Gregi. Jiena naħseb illi intom ukoll għandkom rwol importanti għaliex tistgħu tikkoordinaw il-pjanijiet nazzjonali għat trasport sabiex dawn waslu għal bini ta' dawn il-kuruduri. Rid nitlobkom ukoll iżommu f'moħħkom il-kompletar tal-pakket ferroviarju li huwa importanti ħafna. Mbagħad irridu wkoll nieħdu il-flus lura minn l efsi u indaħluhom fil, faċilità SFS. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tapardel, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Commissario. Hija ħaġa tajba li qed ikonna dibattitu importanti għall-iżvilupp ekonomiku tar rumanija manki għall-Ewropa ċentrali u tal-Vant. Rumanija kienet waħda minn dawn l-ewwel pajjiżi li għamlet il-proposta lil kunsillu talbet lil kummissjoni biex tfassal strateġija għal reġun tad-Danjub sa jannar tal-2010. Din l-istrateġija ta' makjo Reġuni ġib flimkien erba' stati membri tara l-sfidi komuni li għandhom dawn il-pajjiżi bżon ta' mobilità, e, e, użu effiċenti fl-enerġija, l-kwalità tal-ilma u żvilupp soċjoekonomiku. Sfortunatament hemm sfidi komuni imma l-iżvilupp ekonomiku fil-makro reġjun huwa pjuttost diversifikat. Ifisser illi għanna bżonn odot biex ikun hemm iktar e, koeżjoni soċjoekonomika ekonomika u il- il-master plan ta' Rumanija hija għodda bħal din u hija għodda importanti biex til rumanija tilħaq l-anijiet tagħha fis-settur ta' trasport. Hemm bżonn ta' investiment ukoll fl-infrastruttura. Dan il-pjan ġi adottat mill-Gvern Rumen u mbagħad kien adottat mill-Kummissjoni Ewropea wara negozjati l-infrastruttura u l-proġetti marbutin magħha, l-infrastruttura tal-ferrovija ma' priorità u jaqblu wkoll ma' prioritajiet Ewropej biex ikun hemm żona eh, waħda ta' trasport. Għallekin jien qed li hemm koerenza bejn il-politika reġjonali u l-politika ta' trasport ferrovjarju fil-reġjun ta' Danubju fl-istati ta' koeżjoni palma huwa hija Rumanija Danna se jkompli saħħaħ il-koezjoni soċjali u territorjali u jal jimla xi vojt illi jeżisti bħalissa f'ċerti stati membri fir-reġjun. Grazzi ħafna. U issa nagħti il-mikrofonu lill-Onorevoli Meisner. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna, Kommissarju, għall-ispiegazzjonijiet li tajtna fil-fat. Waħda mill-libertajiet essenzjali fl-Unjoni Ewropea hija mobilità għan-nies, prodotti u servizzi Sa fir rigward tal-persuni rridu niżguraw li dawn ikunu jistgħu jivvjaġġaw bil-ferrovija madwar l-Ewropa kif jistgħu jagħmlu fil-fatt il-prodotti ma dan għadu mhux possibbli u għalhekk aħna rridu nifokaw fuq il-makroreġuni bħala priorità. Kummissarju, inti kont qed tgħid illi il-konnessjonijiet permezz tal-ferrovija huma priorità għalik. Imma aħna rridu niżguraw li anki nies li jiexu fil-zona tal-Adriatiku u koll gawdu minn dawn il-konnessjonijiet bil-ferrovija, rridu naraw fejn hemm in-nuqqasijiet u fil-politika ta'kom forsi ta' min wieħed jara differenzi li jeżistu bejn ir-reġuni sabiex nirranġawhom. Aħna hawnhekk ħarisna lejn eh, eh, mappa tal-metro eh, għal madwar l-Europa li jgħin ħafna kieku sabiex kullħat ikun jista' jmur kull imkien. Hemm tliet korrituri bejn il-Baltiku u l-Adriatiku hemm 16 il-punt taqsim tal-frontiera u disa minnhom fejn hemm bżonn li ATMS fl-Awstrija li jaqsam l-Awstrija imma partikolari għal Polonja fejn il- eh, il-veloċità li bih tivvjaġġa l-merkanzija huma differenti hemm bżonn ta' allinjament u se jkun hemm bżonn ta' investiment ta' 30 biljun li ma nifilħux għalih. Mbagħad hemm il-kurutur tal-Mediterran fejn hemm ħafna noqqasijiet, hemm ħafna vojt sabiex ir-rotta ta' salsa Hamburg naf li dana mux mandu xaqsam mal makroreġun ta' Danubju l-Adriatiku ma' xorta wahda hemm xisir. Fid-Danubju hemm 8 punti taqsu tal funtira hemm tminja minnhom Umbat eh, l-IOTMS u koll huwa importanti hawnhekk hemm bżonn ta' modernizzar fil-konnessjonijiet. Hemm ħafna ħafna xisir. Naħseb li hija ħaġa tajba li qegħdin nitkellmu dwar it-titjib tal-approċċ makro għal dawn il-politiki. L-Onorevoli Kramer. Grazzi ħafna. President, Signora Kommissarju, ftit xur ilu kena il-konferenza dwar il-klima f'Pariġi fejn l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa li illi uh, tnaqqas l-emissjonijiet tagħha 22 fil-mija eh, mill-pajjiżi dawn l-emissjonijiet żdiedu. Il-mobilità hija waħda mis-servizzi bażiċi tagħna u għalhekk aħna rridu nirrikonoxxu id-drittijiet ta' żoni rurali li jkunu konnessi wkoll. Ejja ma nirrepetux l-iżbalji li saru fil-Portugal 10-15 sena ilu ħafna eh, rotot rotot inal u sabiex eh, nis nies jużaw il-karozzi, ħemma ħafna nies laqas jifilħu issa jsuqu iktar tkellimna ħafna dwar dan il-pjan u middera minn 20 eh, sa 40% tar-rotot ferrovjari fir-Rumanija se jenal u l-gvern tagħha imma il-Kummissjoni qablet. Issa jekk dana se jiġri verament mela qatt maħna se nilħqu il-miri tagħna għal-klima jekk ikonna biss 20% tal-traffiku fuq it-triq li taqleb għall-użu tal-ferrovija mhux se neħqu l-għanijiet favur il-klima tagħna. Design fil-mija tal-vjaġġi li jsiru ma taħt 50 km. Ġifieri toqgħodux tifissaw biss fuq it-TNT u proġetti kbar. L-idea tal-konnettività hija in netwerk dan għandu jkun il-għana ħarri tagħna U meta nitkellmu dwar sistema tal-Ferrovija Ewropea, essenzjalment din hija isa jigsaw puzzle hemm ħafna nuqqas ta' kontinwità tul il-frontieri u għalhekk hemm bżonn li niżguraw li nerġaw noħolqu il-konnettività illi nqerdet waqt il-gwerra u fil-perjodu wara l-gwerra nkella maħniex se nilħqu l-għanijiet favur il-klima tagħna billi neqirdu 30 sa 40% tar-rotot ferrovjarji tagħna Emm il-Sinjura Tapardelli għanda blu kod għalik, taċċetta Iva. Iva, sur krame, jina niftakar illi f'ġunju aħna kena laqa tal-Komitat Tran fil-Parlament u emmek rappresentanti tal-Gvern Rumen u rappresentanti tal-Kommissjoni Ewropea minn Digi Reġo u jien għadna minn art laqli illi mux naqis ta' 30 sa' 40, tal-infrastruttura tal-ferroviji fil-Rumanija, imma konna qed ngħidu li ridna intejbu l-infrastruttura. Jina għamilt lek mistoqsija li ma buġibtiex, Għadni l-ek aħna għandna waħda mill ekbar networks tal-ferroviji fil-Ewropa, pajjiżi bħal Ġermanja u Franza għamlu tnaqqis akbar f'dawn l-aħħar 10 snin milli għamlet ir-Rumanija f'dawn l-aħħar 10 snin. Jiena u pajjiżi dejjem ridna illi ikkunem e, e, trasport bil-ferrovija u li kunem sistema Ewropea sostenibli għalek mela qabel ma titkellem ek joġbok e, kunċert mill-fatti. Jiena għamilta riċerka kixxift u naf li hemm dibattitu sħiħ għaddej fir-Rumanija dwar jekk id-deċiżjoni tal-gvern għandix tkun rikonoxxuta mill-Parlament u naf li anke fil-Kummissjoni hemm dibattitu bħal dan u Eh, naf illi fil Franza u fil-Germania ħafna rotot u konnessjonijiet tal-ferroviji inal u jien għandi problema b'dan għaliex huwa biss permezz ta' nistgħu neħu l-għanijiet tagħna favur il-klima u jekk ulidna se jkollhom xi possibilità illi jibqgħu jgħixu f'din id-dinja. Aħna rridu nagħmlu l-aħjar użu minn netwerk u naħseb illi minn 30 sa 40% ta' tnaqis fil-ferrovija eh, mhijiex ottimizzazzjoni u rridu nwaqfuh dan il-pjan. L-Onorevoli Giel, Iva, grazzi fil-klim tal-Bismarck tas seklu 21 burokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Politika makro-reġjonali hija vettura biex wieħed eh, joħloq sinerġiji territorjali u jnaqqas differenzi reġjonali. Essenzjalment il-globalizzazzjoni u unjoni dejjem aktar maquda fil-klim ta' Direttorat Ġenerali għal Politika Interna huwa diffiċli illi wieħed jevalwa jekk l-istrateġija makroreġjonali influwenzax in-natura jew il-limitu tal-inizjattivi eżistenti Kif dan huwa jekk dan huwa l-każ għalfejn qegħdin naħlu l-flus ta' kontribwenti tat-taxxa mir-Renju Unit l-ħin tagħna naħdmu fuqha. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pospisil, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Iva, jiena kont qed nisma' b'attenzjoni kbira dak il inti għad. Jiena nirrappreżenta repubblika Ċeka. Repubblika Ċeka meta nitkellmu dwar uh, mikroreġjun, jiena tassew nemmen illi meta nitkellmu dwar investimenti tal-futur, il-fondi tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx imorru biss fi proġetti nazzjonali ma jiffaċilita kooperazzjoni trasconfinali u proġetti trasconfinali b'mod partikolari l-infrastruttura tal ferrovija li qed niddiskutu llum. Nemmen li għad baqa ħafna xisir il purtira tal-ħadit ma dixem imma il-konnessjoni bejn il-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja mhix tajba biżejjed u ma tirrispettax ir-regoli u kondizzjonijiet attwali L-infrastruttura bejn dawn iż-żewġ il-pajjiżi tista' tkun intrakonnessa. Jekk aħna irridu intejbu din l-infrastruttura, irridu naraw minn fejn sensibu aktar fondi biex nagħmlu dan għal l-istrateġija ta' Danubju għanna madwar 220 miljon għad dispozizjoni tagħna li mhux biżejjed laqqasu biżejjed għal proġett ikbar fil-qasam tal-infrastruttura ferroviarja. Aħna minna analiżi dwar il-modernizzar tal-linja bejn Prague, Pilsner, Nuremberg u Munich dak ir-reġun u 1.4 biljun euro ikunu meħtieġa ġifiri ħames darbiet iktar mill-ammont disponibli fil-fond sħiħ. Għalek fil-futur għanna nitkelmu u kol dwar jekk dawn il-proġetti għandhom xikunu simboliċi biss jew inkella forsi nistaw ninvestu u kol f'kuruturi għad ċiklisti imma dana mhux daqshekk importanti daqs l-infrastruttura tal-ferroviji. Għalhekk il-proġetti IVA huma eċċellenti imma għandna bżonn ta' ftit aktar flus biex inwettquhom. L-Onorevoli Ajala Sende. Il-Kummissjoni preżentat il dan il-pjan makroreġjonali biex innaqsu l-inugwaljanzi li hemm bejn ir-reġuni dan huwa wieħed mill-elementi fondamentali. Waħna hemmhekk qed nitkellmu dwar il-ferroviji, servizz pubbliku, il-Connecting Europe Facility u din hija miraklu ta' solidarjetà li irnexxilna illi kien hemm 10 biljun euro għal fond ta' koeżjoni għal ambizjoni komplessa ħafna għalek jiena nirringrazzjakom għal dan. Imma mbagħad kien hemm żewġ Eh, networks, jiġifieri dik bażiku, bat il-korruturi l-ġodda, imma mhux biss għall ferroviji imma korruturi multimodali. Mhux ħireġ mill-Ingliż. Continuo. Bien, recuerdo solamente que había... Mela, kienem zewċ networks il-kurituri il-ġodda multimodali mhux dak tal-ferroviji biss il torro inland waterways u l-oħrajn u dik li globali ġumma il-pjanijiet eh, nazzjonali u niftakar li dak iż-żmien ir-Rumanija ma kienitx ippreżentat il-pjan nazzjonali tagħha il-gvern ta' qabel u l-gvern il-ġdid kellu jippreżentah kellu jippreżentah fl-aħħar minuti u kienet ħaġa naqra komplikata u issa irna xielu. U jiena ma nafx għalfejn hemm dan it-ħassib meta qed ngħidu li hemm problemi ta' assorbiment li hemm nuqqas ta' infrastruttura u ma jistgħux jużaw il-ferrovijiet ta' ta' ferrovija ta' veloċità olja apparti l-elementi favur l-ambjent li eh, jostakolaw il-fat mill-li id-Danubju issa mhuwiex e, e, ma jistax isir navigabbli. Issa dak li semmit il-Sinjura Kretu interessanti ħafna imma parti mill pjant nazzjonali kun fuq il-toroq u il rabba u l rabba pakket ferroviarju ftit li xejn qed jagħmel favur l-użu tal- dawn il-rotot tal-ferroviji. Jina rrit najt illi fil-Renju Unit għamilna sbal kbir fil-ħamsinijiet u għalaqna ħafna mir-rotot ferroviarji tagħna għax ħsibna li karozzi kienu il-futur. Jiena naqbel li l-futur jinsab eh, fil-rotot ferroviarji u eh, rridu nofqu ħafna flus fuq l-HS2 tren li jmur mill-Londra sa l skozja Ideja tajba maħna rridu nipreferu illi konna sistema f'tal ferrovija ħjar milli eh, nonfqu daw il-flus kollha fuq ferrovija illi mhix setejn ħafna nies u l-ispejjeż se jkunu għoljin ħafna u l-uniku nies li se jkunu jistgħu jaffordjaw illi jużawha din il-ferrovija eh, se jkunu nies sinjuruni jew inkella xi deputati ta' dan il-Parlament. Għallek jiena nippreferi l-nofqu l-flus fuq il-ferroviji reġjonali milli nieħdu n-negozju minn post tal-ieħor u dak kollu li hemm fin-nofs ikun injorat. Eh, taqbel mi fuq dan, sinjura. Jena bħala Spanjola u bil-success bil li kella din it-tip ta' ferrovija fil-Spanja bejn Sevilla, Malaga, Barcelona u Toledo, ecc. Jina nista' ngħidlek biss li l-esperjenza fi Spanja kienet il-kontrarju ġifieri għalikom forsi eh, pajjiż, pajis, eh, pajis tana għandu demografija differenti minn takom. L-esperienza spanjola kienet waħda pozittiva ħafna. Anzi, aħna irnexxinna saħan sitra illi naqsu il-vjaġġi il bl-ajruplan tant irnexxiet imma naf illi Renju Unit għandu eh, l-ispazju u l-kapacità biex ikollu tnejn ferrovija li tasal sa l-Skozja u koll eh, u u, fil-viċinanzi, ovvjament, un bat um, Mbatt hemm ukoll in-nies li jużaw il-karozzi kieku tkun ħaġa tajba kieku ma jużawx il-karozzi imma il-verità e, e, hi li jekku. Stvaranje intermodelnosti transporta L-ewwel net l-intermodalità ta' trasport f'dan il-makro reġjun se jitlob fondi enormi. Madana kollu m'hemmx alternativa. Irridu namlu konnessjonijiet tal-ferroviji ma l-ajru u l-bahar. Ma qed nara illi l-ferroviji huma jimxu bil-mod wies mill-Italja f'Ankona f'Bari sarrotot li hemm fil-Kroazja, Rijeka, Zagreb, Budapest, Zadar, Split, Zagreb, Ploce, Sarajevo, jew l-Italja jew lejn Belgrade u rrit najtu koll illi hemm problema lokali li hija importanti ħafna għal Istria għaliex il-ferroviji tal-Istria u ma marbutin bis u konnessi bis ma Slovenja ġifiri jew irridu namlu mina fil-montanje jew inkella nsibu soluzzjoni oħra. Dak li qed isir fil-Balkanja xi ħaġa eċċellenti u aħna napoġġa bisħieħ. Grazzi. Would you accept? Surja Kovċeċ taċċetta blue card minant il-Sinjora Foltes. Iva, il-Sur Soltes, skużawni, int il-President. Grazzi, Sur Jakovčić, inti semmejt ir-rabta li hemm bejn il-Kroatja u l-Slovenja bħalma l-koll nafu bejn l-1902 u l-1900 35 kien hemm l-ekkim sejħa Porezana Link. Din kienet ferm importanti. Taħseb li din terġa' tista' terġa' tieħu l-ħajja. Grazzi għal din il-mistoqsija. Ovvjament il-parti grata tal rotot tal-ferrovija marbutin mal-Islovenja Eh, iva jistaw jaqdu mal-muntanja uċka. Din hija soluzzjoni u mill-flus però l-aħjar soluzzjoni hija li nilħu ftehim bejn il-Kroatja u l-Slovenja Eh, jilħu ftehim mill-kumpaniji tal-ferroviji tagħhom u eh, jiġri li kif ġara eh, fl-ex Jugoslavja fejn l-Istja kienet maqsuma bejn il-Kroatja u l-Slovenja ehm, la dak iż-żmien kienet taħdem is-sitwazzjoni nistgħu nilħu ftehim anka issa jekk dan ehm, ma naqblux fuq din il-branch ser ehm, tispiċċa. Signora Meisner, Grazie, President. Il-kollega kienet jgħid kemm huwa importanti li konna konnessjonijiet mal-aeroporti wkoll. Dan ifisser li hemm noqasijiet u hemm ċertu focus qed nitkellmu dwar uh, ferroviji veloċità għolja ħafna. Uh, X'taħseb? F'dan l-istadju jekk aħna rridu natu spinta l-intermodalità irridu insibu uh, eh, soluzzjoni għal fatt li il-ferroviji um, huma bil-mod ħafna tista' tilħaq il-naħda fuq tal-Adriatiku bil-baħar, tista' tilħaq partijiet ukoll, però jekk inti titwassal xi eh, tagħmel trasport bejn Bari u Rijeka, eh, dan huwa ferm bil-mod u għal daqstant irridu nagħmlu xi ħaġa biex naġlu il-veloċità tal-ferrovija. Sur skurlit għal żewġ minuti. Komissarju Senjuri, kollegi, jien kuntent li qed nara li qed tappoġġaw approċċ makro-reġjonali qed ehm, nitkellmu dwar id-Danubju u r-reġjuni ehm, tal-Adriatiku. Din hija kwistjoni li naqdu flimkien iż-żewġ makro-reġjuni bejniethom hemm importijiet importanti ħafna li jistgħu jikkontribwixxu biex inaqsu l-emissjonijiet u jtejbu t trasport tal-prodotti bejn l-Ewropa. Il-kurituri però eh, ma jeżistux għal daqstant nixtieq nappella li dawn iż-żewġ makro reġuni jistgħu eh, waslu għal kurituri ġodda għal trasport bil-ferrovija u mill-investiment futur eh, bejn l-2014 u 20 nistgħu forsi nużaw il-finanzjament mill faċilità ta' Connecting Europe biex inkunu nistaw insibu dawn il-kuruturi. Nistaw u kol nerġaw nqasmu bil-ġdijt il-finanzjament li jista' jikkontribwixxi biex jappoġġa t trasport u il-politika ambientali għaliex inkella mhux ser nilħu l-anijiet la fit-trasport u lanqas f'dik tal-klima sa data li ġiet pjanata fi pajjiżi li jużaw il-fondi ta' koezjoni dawn mhux se jużaw ir-rata tal-assorbiment mod partikolari għal infrastruttura tal-ferroviji u wkoll biex iżommu infrastruttura transkonfinali li hija importanti għal dawn il-konnessjonijiet. Għandna eżempju tajjeb fil-Kroazja permezz tal-xiri pubbliku wieħed minn dawn il-proġetti eh, ġi iddubitat. Nadu issa Sinjura Adinolfi. Grazie President, aħna rridu nassikuraw li dawn l-istrateġiji waslu għal riżultati konkreti u hemm mod ta' wieħed biss biex dir dan. Naqdu il-bżonnijiet ta' ċittadini. Jekk naraw il-livell ta' infrastruttura ta' trasport, il-makro reġjonalità fiż-żona jonika għandha nuqqasijiet minħabba nuqqas ta' konnettività. Jien nistieden lis sinjura Kummissarju biex tmur u tivjaġġa f'din iż-żona bil-ferrovija biex tara eżattament x'inhu l-bżonn biex bekk tinduna li hemm bżonn isir xi ħaġa malajr kemm jista' jkun. Kif tiftakru fit-28 ta' Ottubru li għadda kien hemm pariri ta' Jakuċiċ fuq din il-kwistjoni u intalbu li din dan il-network jiġi estis minn Ancona, Pescana, Pescara, Barju, Brindisi. Il-Kummissjoni però tippreferi tinvesti iktar fuq il-linja Torino-Rione u tinsa in-naħa tisfel tal-Ewropa li m'għandhomx strutturi ta' ferrovija u li għandhom bżonn ta' iktar investiment biex neħi dan il-gap li hemm mal-bqija tal-Ewropa. Għal daqstant jidher li hemm interess ta' vera minn naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej għal raġuni kollha. Jidher li minn naħa tagħkom hemm il-konvinzjoni li naħa tisfel uh, m'għandhomx jitilfu dan l-appuntament tant importanti mal-futur tagħhom għal daqstant uh, iridu jintleħqu dawn l Nitolbu lill kummissjoni biex taqdi bisħieħ tiffinalizza bisħieħ ir wol tagħha. Grazzi. Sur Deli, għal żewġ minuti. Kommissarju. President il-mekkanizmu li għedin naħdmu nitkelmu dwarra mill-lum huma importanti għad Danubju u għall-Adriatiku fir rigward tas sinerġiji u meta niġu mod partikolari għat-trasport tal-art u tal-ferrovija għandna eh, rotot ta' TNT importanti u dawn huma marbutin partikolarment ma' ċertu reġuni speċifiċi jew żoni transkonfinali u konnessjonijiet eh, transkonfinali għandhom jiġu iktar estiżi u jkunu f'konformità ma' xuxin. Aħna nemnu li makro reġuni eżistenti għandhom jiservu bħala mudell tajjeb ħafna għaw xi pajjiżi li għadhom mhumiex membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea. Imma grazzi għan negozjati s-sena l-oħra fi Vienna kellna il-10 li ġew estiżi għal qatt ta' pajjiżi kandidati u dan ifisser li ser ikonna netwerk li bil-mod jinkludi l kontinent kollu kemm hu. Jiġifieri iktar progress huwa mistenni fir-reġuni tal-Adriatiku u eh, kwistjonijiet ekonomiċi għandhom jiġu wkoll ikkonsidrati biex niġġeneraw li kim sejja corridor effect. Is-sinerġiji fih eh, fi dan il-makro reġuni m'għandhomx jiġu kapitalizzati minħabba sistemi legali u ċirkustanzi ekonomiċi fil-pajjiżi eh, ta' u għalla sant nitlob li l-Kommissjoni biex tassigura li dan jinkludi li l-pajjiżi li jiridu jidħlu fl-Unjoni mod partikolari bil-espansjoni ta' networks ta' TNT u biex joħorġu b'soluzzjonijiet tajbin biex proġetti eżistenti jkunu f'konformità ma' xulxin u nagħmlu iktar żviluppi. Grazzi għandu s-sur Frazzulika l-minuta u nofs. President, Kummissarju, kollegi, Rumanija huwa partner importanti fil-iżvilupp tan-netwerk uh, eh, tal-ferroviji b'netwerk estensiv u żieda fit-talba tal-mobilità u potenzjal importanti jagħti l-wol strateġiku għal politika tat trasport kollha kemm mod partikolari fin-naħa t-isfel ta' l-Ewropa. Bla ebda dubju, is-settur eh, fir-Rumanija għandu għadd ta' sfidi u jiffaċċja riforma immedjata. Naħseb li l pjan huwa ta' default sinifikanti biex jiġu allokati 14 il biljun għas-sena d-dieħla investimenti fl-infrastruttura tal-ferroviji, mod partikolari fl-upgrading ta' madwar 4,000 km tal linji tal-ferrovija u għal daqsant it-tnaqis huwa ta' madwar 30% tan-netwerk u dan huwa stipulat fil-pjan u ġie identifikat sa' mill-1990 mill BRD u l-World Bank u issa jirrappreżenta biss 2% ta' traffiku tal-merta u 8% tal-passiġġieri. dan ma xi jista' jsir finanzjarjament għal raġunijiet eh, varji jekk l-ispejjeż jibqgħu jiżdiedu. In-netwerk irid jiġi preservat għaliex il-futur huwa futur għat trasport tal-ferroviji. Kull kulħadd semma rridu niftakru li fis-sitwazzjoni preżenti tan-netwerk ta' Rumanija l-isforzi biex namlu eh, aġġornament se jassorbi il-fondi kollha minkejja li Rumanija żiedet il-fondi fondi għal l-2014-2020 minn 2% għal għal 2% minn 1.15%. Aħna Rumanija mhux teriċċedi fuq eh, din il-kwistjoni u se tenfasizza mill-ġdid li eh, meta qabel mal-medja Ewropea l-istess numru ta' passiġġieri jistgħu mod teoretiku jiġu trasportati billi nużaw 30 jew 20 network inqas. Grazzi. Blue card din parta Sur Franzolika għandek blue card, Mr. Ċaċċattaj kjoġbok? Il-mistoqsija tiegħi torbot mal network ta' toroq fir-Rumanija nixtieq nkun naf eżattament kif ser niġu għal sitwazzjoni fejn iffukaw fuq it-toroq u mhux ferroviji aħna għatma konsidrejna li nalqu toro, eh, networks ta' torok fl-Europa u għal daqstant xħajġi issa f'dan ir-rigward fl-opinjoni tijak nalqu 10 sa' 15%. Sur Frandolika, Iva, ser nirrispendi, nirrispondi li l-aziz kollega Sur Kramer li aħna għadin fil-fat nistennew l-inċentivi tal-Unjoni Ewropea l-membri bħal Rumanija biex nużaw iktar il-ferroviji u mu nużaw iktar il-toroq mill-networks tal-ferroviji. Grazzi, issa naddu għas-surra għal minuta. Grazzi, President, Kommissarju. Nishtiq najt li kiena kontent li dan il-punt jinsab fuq l-agenda il-ferroviji huma aħjar u mod ta' trasport irħas u huwa sottosviluppat fl-Unjoni Ewropea mod partikolari f'dan ir-reġun li qegħdin niddiskutu issa. Mem l-ebda links bejn il- il-linji tal-ferroviji u ix-xmajjar u l-ajruporti u l-pjanijiet biex jimbnew aċċessi oħrajn ta' trasport u affokati fuq it-trasport tal-art u mhux tal-ferrovija. Għalla jien kontent li il-Kummissarju Kretu semma li dan se jiġi estiż għal balgani tal-Ponent u dan ifisser ukoll li il balgani tal-Ponent mhux biss se jkunu konnessi aħjar għal-pjazza tal ewropa ma se jitejjeb ukoll in netwerk tat trasport tal-ferrovija u nużaw ukoll iktar trasportazzjoni tal-xmajjar fl-Ewropa kollha, grazzi. Nadu issa sur xrani. Grazzi, President. Naħseb li għanna nħarsu iktar mill-qrib lejn din is-sitwazzjoni. Ir-reġun ta' Danubju huwa wieħed minn ħamsa ehm, ta' zona eh, fl-Unjoni Ewropea u biċċa żgħira biss ta' fejn ta' proporzjon ma' fejn jgħixu ċ-ċittadini. Din hija parti minn proġett il-ferroviji żmien ilu kienu jfissru żvilupp għan-nies u l-istituzzjoni però nbidlet l-iżvilupp istoriċi fir-reġun fissru li ir-reġun issa żviluppa fuq passi differenti jekk aħna rridu nagħtu x'tip ta' integrazzjoni għal dan ir-reġun mill-ġdid se jkollna bżonn ta' iktar investiment. Mhux l-istati membri kollha huma fl-istess livell ta' żvilupp u aħna rridu nirrizzaw l-Ukrajna l-Moldova b'mod partikolari barra mill-Unjoni Ewropea li għandhom bżonn tax investiment ukoll. Hemm żoni ta' eh, linji tal-ferrovija f'dawn il-pajjiżi li għasadhom jintużaw sfortunatament u dawn iż-żoni ta' linji ta' ferroviji jistgħu jintużaw biex ngħinu niżviluppaw nintegraw ir-reġuni. Dwar il-master plan naħseb li ser ikunu importanti ħafna għal-futur biex nifukaw eh, li u multimodalità. Grazzi ħafna. Naddu s-sassur ma' Mikens. Kollegi, it-trasport huwa wieħed mill-oqsma ewlenin uh, fil-istrateġiji uh, Ewropej uh, għal makroreġuni eh, dawn jammantaw għal 222 miljun euro dawn għandhom jiffukaw fuq politiċi differenti innovazzjoni u kapaċitajiet differenti u l-ħolqien ukoll ta' sistemi reġjonali aċċessibbli għal kulħadd kif ukoll trasport tal-ajru. L-istess japplika għal makroreġjun tal-Adriatiku li huwa iwassal l-iktar investiment u l-investiment huwa meħtieġ biex inkun nistgħu nimmassimizzaw il-potenzjal. Il-fondi ta' struttura ta' investiment Ewropej huma wieħed mill-passi biex b'hekk mod parallel nigarantixxu il-kapaċità mhux biss telekomunikazzjonijiet, servizzi postali u wkoll eh, titjib fil fil-networks tal-ferrovija u jkun hemm kuntatti aħjar bejn in-nies għaliex din hija l-aħjar ħaġa għall-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi, sanadu due procedure Catch the Eye għanna tlet kollegi li jixtiequ jitkellmu. Unħalli s-sej l-onorevoli Jaslo Stessa. Grazzi, President. Għedin nitkellmu dwar eh, l-istrateġija makroreġjonali u t-TNT għal Danubju u l-Adriatiku. Jiena nappoġġa s sejħa tal-kollegi tiegħi illi għall-infrastruttura tal-ferroviji jixtiequ li jkun hemm żvilupp totali, però nixtieq insaqsi lill-Kummissarju dwar il-livell ta' prijorità għat-trasport fuq ix-xmajjar. Kemm importanti dan it-trasport, speċjalment fuq id-Danubju? Grazzi ħafna l-Onorevoli Grappini. Komissar, stimat colegi, Grazzi President, kollegi, dan huwa suġġett importanti, dibattitu li għandu jilħaq ċertu konklużjonijiet. Ħassal qed nitkellmu fuq illum bħalissa dal-ħin il-ħamis flaxxija, it-trasport għal makroreġjuni tad-Danubju u l-Adriatiku u r-reġjun tal-Adriatiku huma importanti ħafna Inti għad, kummissarju, li għanna ċertu pajizi fejn kwalità ta' trasport għadha dibattibli. Jiena naqbel miegħek fuq dan, imma qed illi hemm tliet affarijiet li huma importanti biex inżidu l-intermodalitajiet. L-investiment huwa waħda minnhom Tista' tikkonvinċi l sur Juncker illi mill-Fond Strateġiku ta' Investiment irridu nieħdu flus għal daw il-pajjiżi illi qegħdin lura eh, f'din it-tip ta' infrastruttura, it-trasport ifisser li jkun hemm eh, nefqa anki għan negozji u anki tniġġis għaliex rridu ngħidu wkoll illi dan it-trasport wassal ukoll għal telfin tal-ħajja, tniġġis tal-ambjent u problemi oħra. Jiġifieri nistgħu ngħinu l daw il-pajjiżi biex imxu l qoddim daw il-pajjiżi li għadhom lura f'dan is-settur. Grazzi ħafna issa l-onorevoli li miss huwa l-onorevoli Selimovic. Komissarju, jiena ġej bil-ferrovija minn Sarajevo. mit kilometru. Kiku għamiltek, anzi, kont nieħu 45 sija biex nasal. ir regjunen dena brista hindrat ekonomisk utveckling, skadat jobb, min U għallura rrit tinsib metodu ieħor biex nasal minn seru jevo għalfejn noqot. Dan jurina illi dan qed ixekka l-iżvilupp tat-turizmu. U għalhekk nilqa lil dan il-proġett. U nispera li jkun finanzjat Sistema multimodali se tkun realtà fil-Balkani. grazie. mulțumesc, domnule președinte. Issa, l-Comisariu Cretu, grazie, president. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet kollha li għamiltu għal dan id-dibattitu. Importanza xi neċessità ta' Dan id-dibattitu jurina kemm uh, eh, il-konnessjoni tal-ferrovija huma importanti għal eh, makroreġjuni tad danubju u tar reġjun tal-Adriatiku. Tajbin ukoll għas-suq intern. Nixtieq nitkellem fuq ftit affarijiet. L-ewwel rigward il-makroreġjuni tafu illi dawn kienu twaqfu taħt il-kondizjoni illi mhux se jkun hemm istituzzjonijiet ġodda li jitwaqfu jew finanzjament ġdid li jiġi allokat. U allura ir-riżorsi qegħdin miġbura flimkien sabiex nindirizzaw l-isfidi li ma jifqux mal-frontieri. Il-Kummissjoni hawnhekk hija biss koordinatur. Il-proġetti jridu jiġu mill-Istati membri involuti u intom membri tal-Parlament Ewropew eh, ma tistawx tagħmlu proġetti. Jiena nappoġġom il-makroreġjuni ħafna għalix kifettu intom dan għandu xaqsa ma' stati membri li għedin ma' stati membri oħra li għedin barra l-Unjoni u għalissa dan huwa l-uniku mod ta' kif aħna nistgħu nresqu flimkien għan negozjati pajjiżi mill-Unjoni u pajjiżi minn barra l-Unjoni sabiex indirizzaw sfidi komuni. Per eżempju, l-istrateġija tad Danubju, hemmhekk għandna 40 stat membru, disa minnhom qegħdin fl-Unjoni Ewropea u ħamsa qegħdin barra. L-infrastruttura tal-ferroviji fil-reġjun mi soddisfaċċenti. U f'ċertu każi għas bistazisti teżisti jien naqbel kont Sarajevo. U biex immur e, e, kelli mur Vienna jew Brussels biex nasal Bukarest. Hemm naqas informazzjoni rigward il-konnessjonijiet transkonfinali. Sfortunatament l-autoritajiet nazzjonali ma jagħtux prijarità u enfasi fuq din il-ħaġa. Imbatem il-pjan għal-reġjun ta' Danubju dan isejjaħ lill-istati membri biex jaħdmu f'dan il-qasam. Jiena nixtieq eh, insejjaħ l-aktar koordinazzjoni f'dan il-qasam, importanti mens għal żoni rurali speċjalment. La darba il-popolazzjoni ta' żoni rurali eh, huma ma' akbar f'dan ir-reġjun. Rigward it-trasport tax xmajjar, dan ukoll huwa marbut mal-istrateġija ta' danubju tkellimna fuqa b'mod estensiv, fulm, meta kellna il-konferenza fuq l-istrateġija ta' Danubju. Nasab li rridu nilsu illi il-konnettività b'mod ġenerali eh, hija xi ħaġa ta' priorità anki it-trasport eh, eh, fuq l-ilma hija xi ħaġa importanti. Issa, Il-Ministru tat Trasport fil-Rumanija u fil-Bulgarija tkellmu dwar problemi kbar li hemm rigward il-kanali tal-ilma li jinsabu eh, fl-art minħabba livelli baxxi li hemm fid-Danubju hemmhekk. U provajna nagħmlu dialogu mal-Ministri tat Trasport fuq dan għaliex jekk inti ma tkunx tista' tbaħħar fuq id-Danubju f'ċertu partijiet, allura mbagħad ikollok imblok eh, fil-kanal tal-ilma sħiħ. U allura importanti li daw il-pajjiżi jieħdu pasti sabiex passi sabiex din il-problema tiġi indirizzata x'inkella jaqaf kollox. Rigward ir reġjun Jonju Adriatiku, Adriatiku dan jinvolvi minn pajjiżi erba' stati membri u erba pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea. Inkun kontenta li mmur Dubrovnik f'Mejju fejn din l-istrateġija se tiġi imnedija għaliex bħalissa hemm lok għal żvilupp hemm proġetti ta' riabilitazzjoni fir-reġjun Adriatiku u Ionju U l-investiment eh, għandu bżon jilħaq l-standards ta' 10T. L-istatistiċi juruna illi il-traffiku ġiri nies meta nitkellmu fuq il-kanali tal-ilma eh, interni l-inland waterways nixtiequ li kulħadd ikopera fuq livell transkonfinali ma' pajizi tal-viċinat ukoll u rridu wkoll rida politika b'saħħitha sabiex aħna nagħmlu ir-riformi li hemm bżonn u li jkollna biżejjed investiment li ħalli s-servizzi pubbliċi tal-ferrovija li ilaħħaq mad-domanda li hemm għalih. Min ħatana għanna issa eh, lodda kollha meħtieġa u nixtiequ naħtfu din l-opportunità opportunità sabiex ninkoraġixxu lil partijiet interessati kollha ħalli eh, il-servizzi pubbliċi tal-ferrovija jiġu imtejba. L-Kummissjoni tittaħdem mal-Parlament Ewropew ħalli jaraw progress fuq dawn id-dossiers għaċ-ċittadini u anki għall-Unjoni fija infissa. Jidispjaċini li wieħed mill-kollegi tagħna telaq kien qal li l-Kummissjoni Ewropeja ma, ma tatix każ in-nofsinhar ta' l-Unjoni Ewropeja. Daw l-klim li li weġġawni jiena kont hemmhekk. Le edha l-kollega fil-fatt. Fil-kampanja ta' Sqalija u ta' Kalabria jiena kont involuta ħafna fil-fatt meta mort l-Italja bħala Kummissarju Ewropew eh, kien hemm eh, affarijiet li kienu blokkati u jiena żblukkajthom meta mort Napli u mbagħad jiena nedejt eh, konnessjoni tal-ferrovija ġdida hemmhekk ukoll u nispera illi din issir operazzjonali issa. Jiena ma nixtieqx nidħol f'dibattitu fid-dettall dwar Rumanija. Xtaqt ngħidilkom li mhix il-Kummissjoni illi tażel il prijoritajiet u eh, l-linji finanzjarji hemm strateġiji nazzjonali qed nitkellmu fuq ir-Rumanija l-Italja u ngħidilkom illi il-Kummissjoni tagħti appoġġ sħiħ fil-passi kollha meħtieġa tal-pjan prinċipali. Imma kull pajis, kull gvern għandu id-dritt illi jagħmel il-prioritajiet tiegħu. Nisperaw illi fil-proċess ta' implementazzjoni il-gvernijiet juru biżejt flessibilità skont il-bżonnijiet li jinqalaw ħalli indirizzaw il-bżonnijiet ta' ċittadini. Ku eh, aceasta dezbatere este Grazzi ħafna dan id-dibattitu issa